Gemäß. Signori. Mela, millat għall-elezzjoni diretta għal dan il-Parlament Ewropa u jiena niddikjara din l-ewwel sessjoni tal-Parlament Ewropew wara l-elezzjonijiet niddikjara issa hija miftuħa din is-sessjoni. Eżis kollegi sinjuri. Nixtieq nitlobkom li tqumu bil-wifa ħan issa l-innu Ewropew. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Signori, nishti nilqakom minn qalbi għal din l-ewwel sessjoni, l-ewwel seduta tal-Parlament wara li kellna l-elezzjonijiet nixtieq nifraħ lil dawk li reġgħu ġew eletti, anki dawk li ġew eletti l-ewwel darba ftit inqas minn nofs ta' dawn tal-membri kollha ġifri 736 qegħdin hawn l darba. U jiena sodisfat ħafna nara li 35% tan nisa hawnhekk tal-dawk li huma eletti huma nisa l-iktar proporzjon ola li kellna sissa 107 miljon ċittadin votaw fil-elezzjoni. U ix-xogħol tagħna tagħkom qiegħed iservi biex ehm, iġib din l-unifikazzjoni tal-kontinent. Ma ninsawx li l-Unjoni Ewropea bbażata fuq il-valuri valuri ta' drittijiet tal-bniedem, libertà, demokrazija, paċi Dan huwa sisin fuq xiex aħna qed naħdmu solidarjetà ta' bejnietna li taqadna. U anki il-rispett li nuru lejn xuxin, jekk inkomplu naħdmu b'dan l-ispirtu, jirna xilna naslu. Bekk ejja nkomplu bix-xogħol li għanna qudiemna. Mela skont regoli ta' proċedura, din is-seduta il-president taħħa se jkun ġifiri il-president ta' qabel, xogħol tiegħu biss dan il-president huwa li jara li l-elezzjoni tal-president li